taw l-iskampi bejn imsieħba ugwali fuq livell ugwali. Irdu nitkellmu dwar l-appoġġ tal-proċessi ta' żvilupp sostenibbli għaliex dan huwa fl-interess taċ-ċittadini kollha, il-President. Grazzi, Sur Schulz. Scholz. Temmejna d-dibattitu konġunt u aħna ser nivvotaw dwar dan fil-11 u nofs tal ħodu Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport mill-Onorevoli Florence dwar l-iskart ta' tamir elettriku u elettroniku. L-ewwel kellim l-Onorevoli Florence para rapporter għal erba minuti. Iva, grazzi ta' sew, Sinjora President, Komissarju. L-ewwel net nixtieq ngħid grazzi għal l-irwieħ tajba li hawn f'din il-kamra għaliex jiena naf illi aħna kellna kooperazzjoni ta' suċċess mal-Komissjoni dwar din il-kwistjoni. L-istaff kollu li tant ħadem qatih dwar dan jistħoqlu ringrazzjament. Meta aħna nitkellmu dwar skart ta' tamir elettroniku u elettriku, aħna maħniex nitkellmu dwar standards tal-ambjent, minnaħat nitkellmu dwar standards għoljien tal-ambjent u dwar il-sigurta tal-materja prima fl-Ewropa, għaliex nafu li l-materja prima ser tkun komoditi skarsa fil-ġejjini qarib. U għalhekk għaliex ikona teknoloġija sabiħa jekk ma jkonix materja prima. Ma jagħmilx sens. Għalhekk irdu naraw dan fid-dawl tal-ekonomija u rridu naraw xnumma il-djufijiet tagħna wkoll. Għanna sistemi ta' ġbir differenti ħafna l-aħjar huma fil-tramuntana fejn jiġru 16 kilo għal kull persuna u hemm pajjiżi oħra fejn jinġabru biss jinġabar biss kilo għal kull persuna. Ma naħsibx rridu ninjoraw il-merti ta' dawk li għandhom prestazzjoni tajba. Iżda irridu nindirizzaw kull ħaġa illi għaddejja, irridu noħorġu bi kriterja uniformi f'din id-direttiva. M'għandniex dawn il-kriterji għaliex kulħadd jagħmel skont kif jaqbillu kulħadd joħroġ b'definizzjonijiet skont kif huwa jaqbillu u għalek jekk n-nies ikun qegħdin joperaw f'konformità l istenders tagħhom ma nistgħux nresquhom qudiem il-qorti aħna qegħdin noperaw f'suq uniku. Xi drabi jidher li ninsew dan il-punt. Hemm vantaġġi kbar illi aħna ma rridux naqtaw qalbna minnhom fl-Unjoni Ewropea ma rridux inċeduhom. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan, din hija xi ħaġa tassew importanti, irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan il-ġobon.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 Das können wir uns in Zukunft nicht leisten und ich hoffe. Or xiġi. Ta' or. Aħna l-ura rridu nqajmu l-kuxjenza fost iċ-ċittadini tagħna għandna e- ekonomika wkoll ta' dawn il-kwistjonijiet irridu noħorġu b'sistema aktar impenjata fejn aħna nkunu nistgħu niġbru l-iskart jew nirritornaw l-iskart. Għaliex ħafna minn dawn l-appliances spiss jintremew dawn jistgħu jerġgħu jiġu użati, jistgħu jerġgħu jiġu irkuprati. Din hija xi ħaġa li n-nies jistgħu joħolqu negozju minnu. Irridu nevitaw li narmu dawn l-appliances għaliex fihom materja prima ta' valur għoli. President, jekk wieħed jipproduċi lampa illum fl-Ewropa, wieħed irid ikun jista' jibiħa f-27 stat membru kollha, iżda irrid ikun hemm l-aħħar notifika wkoll għalhekk l-affarijiet irid nagħmluhom aktar attrajenti, aktar sempliċi u ninsabu fid-direzzjoni tajba hawnhekk. Grazzi ta' sew sul frolerns. Issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Potoċnik. Lodwa tajba, Sinjuri, L-għunet nishtiq nir-ringrazzja l-Parlament Ewropew u r-rapporter Sur Florence u koll il-tim tiegħu u li xedaw rapporters u l-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà tal kellha x-xogħol tagħhom. Interess f'dan il-fajl u rifless fl-amendi li ġew adottati fil-Kumitat eh, f'dawn l-aħħar ġimgħat. Jiena grat li ħafna emendi jappoġġaw bisih l-għanijiet tal proposta tal-Kummissjoni fuq l-iskart elettroniku u tammir u direttiva ta' tammir elettroniku biex ikonna mm, benefiċċji ambjentali u nilħu l-anijiet li huma realistiċi għall stati membri kollha biex insaħħu l-implementazzjoni u wkoll tisħiħ billi nagħmlu regoli biex niġġieldu l-esportazzjonijiet illegali tal listkart u biex naqsu pis amministrattiv eh, mhux neċessarju mod partikolari għall produtturi Ewropej permezz ta' kooperazzjoni msaħħa tal-awtoritajiet nazzjonali bil-insaħħu direttiva tal-wi aħna rridu nistgħu nagħmlu kontribut tajjeb ħafna għal soċjetà li qed issir iktar effiċjenti fir-rigward ta' riżorsi qed nitkellmu dwar l-iktar eh, skart, tip ta' skart eh, li qed jikber brata olja fl-Ewropa u l-isforz tagħna fuq it-tnaqqis ta' dan ta' materja prima. Minħabba dan il-sfond partikolari bejn il-Parlament u l-Kummissjoni nixtieq nagħmel xi kummenti fuq tliet eh, kwistjonijiet speċifiċi. L-għanijiet tal-ġbir il-Kummissjoni aggrata li l-Parlament eh, eh, jaċċetta id-data għal bidu tal-ġbir U din hija importanti biex ikonna iktar effiċenza ta' riżorsi fl-ekonomija tagħna u dan jista' jinkiseb minn kull stat membru. U din hija xi ħaġa importanti wkoll. Il-Kummissjoni qed tipproponi li nsemmu proporzjoni eh, aħarija ta' dak li għandu jinġabar mill-wi il-Kummissjoni tista' taqbel ma dan l-approċċ jekk il-metodoloġija xirqa biex ikun hemm ġbir jiġi stabbilit b'mod proporzjonat. Aħna wkoll lesti naċċettaw din il-metodoloġija kif proposta mill-Kumitat fuq l-iskop tad direttiva u hemm propost li jinnaqsu ir-rabta mal-We Directive. Għal-Kummissjoni din hija aċċettabbli għaliex l-għanewlini ta' proposta tal-Kummissjoni kien li tikkjarifika dan mhux li tibdel l-ambitu ta' direttiva WI. Umbat fuq il-photovoltaic modules eh, kwistjoni waħda speċifika eh, fedan l-iskop kif tafu il-modules fotovoltaiċi eh, lan huwa li dawn niskludu għam mill-ambitu ta' direttiva u bħalma tafu dina f'konformità mal proposta tal-Kommissjoni fid-direttiva u skużawni il-kellim il-komitat jipproponi u aħna konxi tan zieda f'impatt ambjentali pereżempju tal-panels tax-xemx, solar panels meta dawn jintremew. L-industrija tal-solar panels mhux qed tilħaq però l kriterji għal dawn it-tip ta' ftehim. Evalwazzjoni mis-servizzi tal-Kummissjoni tal-ftehim ser jiġi eh, dal-waqt aħna rridu nassessjaw kif suppost ir-riskju ambjentali u l-opportunitajiet ta' rimi ta' solar panels qabel ma ninkludu fl-ambitu tad direttiva wi. Biex nikkonkludi. Id-direttiva tal-wi l-ġdida eh, ġiet proposta taħt il-proċedura tar rikas li tiġbor fiha eh, testi eh, ġa eżistenti b'elementi ġodda u aħna nemmu l-proċedura ta' rikas permezz tagħha għandna fil-prinċipju nirrispettaw ir-regoli miftema fil-proċedura. Dawn elementi għandhom jisiru l stressjar tal-impatt iżda aħna nemnu l-intenzjonijiet u naqblu mal-ċertu emendi li ġew prezentati mill-Kumistat Sajjina kurjus biex nkun naf xi jkun id-dibattitu tagħkom fuq il-proposta ehm, l-emendi proposti. Grazzi, Signor President. Issa kellima fissam il-gruppi politiċi u fissam il-grupp tal-PPE is-sur Zeber għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. L-għamillet permetti li nirringrazzja l-sur Florence għall-approċ pragmatiku tiegħu rigward ta' din il-kwistjoni u kolla l-istamina li għandu u nishtaq insaqsi domanda li l-Kommissjoni sam il-bidunet Kummissjoni, meta inti tgħid li rridu nittrattaw mal istati membri skont dak li jistgħu jittrattaw, e, pereżempju tkellmu dwar l-iskart, aħna jista' jkun il-każ li stat membru wieħed partikolari jkun kapaċi jiġbor 16 il-kilogramma per capita u stat membru ieħor jiġbor kilogramma waħda għal kull capita. U allura se inkun tkun e, iktar strett fir rigward tal-ġbir tal-iskart għaliex jekk hekk l-istati membri se jispiċċaw jagħmlu dak li jridu. Araw pereżempju l-Italja. L-Italja ġiet ikkundannata. X'se tagħmlu se tkun iktar strett issa magħhom? billi għan tibda tfakkar l-istati membri dwar l-obligi tagħhom X'ser nagħmlu dwar din il-problema tal-iskart? Kif ser nitrattawa? L-istati membri għandhom jimplementaw ir-regoli kif suppost u ma nistgħux nevitawha din il-ħaġa. Jekk aħna nitkellmu dwar il-fatt li għandna niksbu għanijiet realistiċi ma' mikrokumpaniji ovvjament l-istati membri għandhom responsabilta iva, iżda rridu naraw eżattament fejn tiqaf din is-sitwazzjoni. U Għawek f'dan il-kas li stati membri huma responsabli għall-implementazzjoni grazzi Sur Zeber issa fisem l-SND il sinjor Van Bremt għal 0 nofs. Grazzi, Sinjor President, Komissarju. Lejliet is-summit tal-enerġija u meta l kummissjoni u l-Parlament qegħdin jiffukaw ħafna fuq effiċjenza tal-enerġija u l-immaniġġar tajjeb ta' riżorsi, aħna għandna direttiva li hija idea tajba iżda din għandha tiġi ehm, poġġeta fil-prattika issa u dan huwa din hija l-intenzjoni tal-Parlament, dan huwa l-vantaġġ eh, dan dan huwa punt minn fejn aħna bozzajna l-emendi tagħna. Iktar konsum, iktar ħela, mhux biss ħela, Iżda f'kull prodott elettroniku aħna għandna ħafna materjal li għandu jiġi użat mill-ġdid u riċiklat. Jidher li lan ma tlaħax għaliex wieħed minn tlieta biss qed jiġi rriċiklati u għall-oħrajn ma nafux eżattament ser jiġri. Għandu għandna bżonn ta' iktar ġbir u rridu nassiguraw li l-esportazzjoni tal-prodotti għal bqija tad-dinja hija xi ħaġa li ser eh, nikkontrollaw. Dimiex biss kwistjoni ta' resources da kol minħabba kwistjonijiet ambientali u għanna nkunu konxi ta' kif dawn il-kwistjonijiet għandhom jieġu it-trattati eh, fit-tred dinja. Dawn huma l-anijiet tagħna u nixtieq nirringrazzja lir rapporter u li shadow rapporters għal kooperazzjoni eċċellenti u issa aħna ser noħorġu eh, issa aħna ħirġna b'opinjoni konsistenti ħafna u għal daqstant irridu nassiguraw li dawn l-idejat kollha ikunu eh, implementati b'mod effettiv. Aħna qed niffukaw ħafna fuq esportazzjoni illegali. U rridu niffukaw ukoll fuq xi ftit mill-prodotti wi iżar. Per eżempju, nies mhux se jaqbdu jarmu friġġ hekk barra, iżda hemm ħafna apparati ieħor żgħir li mhux qed jiġi trattat sew Umbat hemm il-kwistjonijiet tal-voltaik modjul su l-eżenzjonijiet, però hemm bżonn issa li nagħmlu evalwazzjoni, toħorġu b'evalwazzjoni u din għandha tkun parti minn negozjati eh, mal-Kunsill fuq l-inklużjoni tal-voltaik models f'dan l-istrument. Jiena nisper li nkunu nistgħu nadottaw dan b'maġġoranza kbira. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp tal-Alde is-Sur Panajotu.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 ġew fasla u dan ir-rapport ġie adottat maġġoranza kbira fil-kumitat tiegħi u nixtieq nirringrazzja lir rapporter xedaw rapporter għax eċċellenti il-kompromess li qegħdin nivutaw fuq illum huwa pass il qudiem lejn maneġjar aħjar tal-skart elettroniku ġewwa l-Ewropa. Aħna milna għanijiet iktar għolja, għanna metodi iktar effiċenti ta' ġbir u dawn ser jgħinuna nsolvu problema strateġika ġewwa l-Ewropa. Ħafna apparat tal-elettriku u elettroniku għandhom fihom metalli platinum deb, etc. Dan jista' jiġi riċiklat u użat mill-ġdid. Eżempju fl-2006 L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rmew 350 tonnellata uh, ta' metan li setaw jiġu użati mill-ġdid u riċiklati. Ir-rapport jinkludi pass il-qoddim fir rigward tal- protezzjoni tal-ambjent u daqstant nitlob lill kollegi biex jivvotaw favur. Grazzi fisem il-ħodor is-sur Tremopoulos. Grazzi, President, kollegi. Din id-direttiva qed tipprova tratta l-fatt li aħna qegħdin naraw żieda kbira fil-WEE. E. Din hija mistennija li tilħaq 12.3 miljun tunnellata sal-2020. Rridu naraw kif ser nwafqu dan il-materjal perikolus milli jiċċirkola l-anijiet huma ta' 65% tal-EEE e prodotti eh, fis-swieq huma miġbura b'mod separati u inqas minn nofshom jerġgħu jiġu ntużati mill-ġdid. Il-bqija jiġu mormija jew jiġu esportati f'pajjiżi terzi. Ukoll il-kwoti ta' għal kilogramma kull persuna kull sena mhux qed tirrifletti sitwazzjoni fl-Istati Membri għal xi wħud hija ambizjuża ħafna l-oħrajn hija wisq. Umbagħad hemm ħafna proċeduri ta' recording u ta' dokumentazzjoni iżda dawn dispożizzjonijiet mhux qed jiġu implementati. Għal daqstan dak li qed nipproponu huwa li dan ikopri l-iskart kollu b'xi eċċezzjonijiet żgħar biss u wkoll għal l-anijiet ta' ġbir sal-2016 irridu naraw 25% tal-wi li tiġi ġbura. U kol 35% għandu jirġa jirġi irrintużat mill-ġdid u rridu nassiguraw li il-WEE e domestiku, l-wi domestiku jiġi miġbur u kol u il-bejja jihdu lura il-prodotti li ikunu bijaw. Meta jidħol fis-suq eh, materjal ġdid, prodotti ġodda, anke qed nitkellmu dwar ammonti żgħar ħafna, irridu wkoll li jkun hemm follow-up tajjeb kif suppost fi rigward ta' trasport. Aħna rridu nassiguraw l-użu mill-ġdid tal-materjal. Grazzi. Grazie per il gruppo. Grazie ħafna. Fissina il-grupp konservativ, l-Signora eh, Görling, l-Onorevole Görling. Minuta. Grazzi. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll shadow rapporters eh, għax-xogħol li sar fuq dan lan tal-direttiva jemma ċara u l-grupp tiegħi eh, disposti appoġġaw bħala prinċipju. Lwi huwa eh, l-skat li zeqet jikber u għandna bżonn ikollna direttiva adekwata biex xirqa biex tkun tista' ma' dettalji li għad irridu nħarsu lehom l-spejjes involuta per eżempju, resiklaċ, l-użu mill-ġdid, eh, eh, kif neħelsu minnhom mhux affarijiet eh, affarijiet ma affarijiet li umu l-flus. Aħna m'għandniex nimpożu sistema, nimponu sistema li ħajżid l-ispejjeż għal minħalla 16, specialment dan iż-żmien ta' konsolidazzjoni fiskali It-tieni nixtieq nisħaq il-bżonn li wieħed iżomm flessibilità l-Istati membru. Bla dubju jiena naqbel kompletament li għandna jkollna eh, miri eh, li għatum sfida ma il targis ma ġemx ikunu eh, compliance u ma nħoċ kif il-pajizi jaslu għal-miri. u koll l aspetta l wizar għax naħseb li dinja ħagġa li li eh, traskurajna u naħseb li eh, ikonna targets ambizjużi ikonna iżjed u iżjed eh, ta' tip ta' tamir elettriku u elettroniku li jiġi miġbur fil-ġejjeni, grazzi. Grazzi ħafna fissem il-gwe, issa naddu għal Sinjura Vils minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-kwantitajiet ta' tagħmir antik li qed jiġi mormi qed jiżdied b'forma esponenzjali minn sena l-oħra. Dan jirrepreżenta eh, teddida kbira għal saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Jiena nirringrazzja l sur Florenz ħalli għażel għaraf il problema u eh, il-gruppi kollha irnexxinna natu soluzzjoni fil-Kumitat tal-Ambjent. Jiena naħseb li ir-regoli dar dwar il-skart eh, elettroniku u elettriku specialment dwar l-esportazzjoni ta' skart eh, jaffettwa l-nies f'pajjiżi oħra. Aħna titkellmu dwar ritorn volontarju l-aspett ta' produttur jina kritika dwar dak għax qed nitkellmu dwar ftit prodotti eh, bla mlebda dubju li hemm l-kadnium li huwa velenus f'ċerta prodotti niftħares li l-nanomaterjalu dan u kollu ma teddida għal s-saxħa tal-bniedem u għall-ambjent. Issa dwar ehm, il-materjal zaħir ħafna nanomaterjal dan ehm, teddida u koll. Aħna l komissjoni għandha tħares da jekk hemm provi li m'hemm nebda rizkju minn dat tip ta' prodotti, ma jekk ikun hemm riskju allura din hija ħaġa li għandhom ineħħuhom is-suq jekk aħna ġa minna mendi fisem il-ħodor u nisperaw li tappoġġawhom. Wieħed u mija wieħed u mija u tnejn huma dawk li involuti. Grazzi. Grazzi ħafna Fisem l-Europa ta' demokrazija u libertà sur Rossi. Grazzi President. Grazzi President. Nistaw nelbu din is-sitwazzjoni jekk aħna niddiskutu fit-tieni qari Apparti liġijiet li mhumiex tajbin li minnhom batu distributuri u il-konsumaturi li huma ser ikollhom dmir illi jiġbru il-materjal antik u jarġgħu jaraw jistax jiġu użat, ir-rata ta' ġbir qed tiżdied b'65% u jekk mhux 85%. Minħabba l ġbir tal-iskart huwa responsabilità tal-Istati membri kif nistgħu nobligaw l produtturi l distributuri biex huma jirkupraw 85% jekk il-konsumaturi jarmi kif irid it-tamir tieħ rigali unke li għarġaj biħu, kif nistgħu nżommu ħati tal-li ma rritornax. Hemm ukoll 5% ta' rkupru ta' affarijiet oħra, ta' materjali oħra, dan ifisser dan imur kontra s sikurta tal-konsumaturi għaliex fissu narġaw nitfaw tamir antik għadim, illi jaħlu ħafna l-enerġija u jistgħu jkunu perikolużi. Jekk id-dokument jibqa' eh, kif ġie approvat fil-Kummissjoni fil-Kumitat mingħajr ma jiddaħlu l-emendi tagħna l-vot tagħna ser ikun wieħed kontra. Grazzi issa l-kelliema l-oħra. Nibdew bl-Onorevoli Sonik għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Wi eh, huwa li żdied ħaġa li qed tiżdied unjoni Ewropea. Fuq naħa qed nitkellmu dwar eh, li nipproteġu s-saħħa ta' bliedem u l-ambjent, imma fl-istess ħin ukoll dwar maneġġjarja ġestjoni adekwat tar-risorsi aħna għanna neħdu nota ta' ċerta miri realistiċi għall-istati membri meta computers, televisions jew fridges eh, jieġu eh, normalment il-ħajja tagħhom f'ċerta pajjiżi huma itwal minn postijiet oħra. Għal-rapporter jixtieq jissolvi l-problema tal ta' dispozizjonijiet li mhumiex ta' benefiċċju għal stati membri ġodda fej dan il-fenomenu huwa eh, u aħna nżommu f'moħħna differenzi bej l-istati membri fil-mentalità u l-użanzi. Il-regolament il-ġdid għandu jisħaq eh, il-bżon ta' eh, kontroll adekwati fuq il-ġbir. B'ħafna stati membri hemm irregolarità, hemm ħafna dokumenti folots dwar l-iskart u hemm ukoll fatturi li qegħdin jiġu eh, kummerċjati hemm ħafna li qed jiffalsifikaw ċerta dokumenti u hemm eh, żieda suppost li mbagħad eh, riżulta li ma ġiex miġbur dan iskall. Jiena nħossu li s-supervizjoni mhux biżejjed hemm ekonomija ta' taħt l-art fej nisona fej tamir qed jiġi reċiklat binar supervizjoni adekwata. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevole McCaven, Komissarju, jekk jiena fejnot e, kolli namel resiklaċ tal-tamir elettriku tijaj rrit nieħdu f-sit speċjali tal- amministrazzjoni lokali jekk dan eh, jekk jina irid nagħmel riċiklaġġ ta' ħġieġ jew kartun jew jekk dan jiġi miġbur. U jekk eh, nitkellmu dwar batteriji dan nista' neħdu fil-ħwienet jekk aħna rridu naraw qed jiżdiedu l-ammont eh, ta' ta' miedu elettriku elettroniku li jinġabru rridu jkun hemm niffaċilitaw niffaċilitaw dan il-ġbir meta ġi stabilit il-mira ta' erba' tonnellati li ma kienx ħaġa adekwata. Hija ħaġa faċli li wieħed jirċava billi jibatu per eżempju il feġġiex tagħhom li huma tqalu kbar. Għandna eh, mira jew iżjed ambizzjuża biex eh, jiġu stabliti kampanji li jkunu jistaw jihdu l-elementi li għadhom utli minn dat tip ta' tamir elettroniku elettriku. Il-ġimma li għaddit rajna eh, eh, strateġija tal autosufficienza li għandu tkun liġi li kull tamir elettriku jiġi miġbu u reċiklat u dan m'għandux ikun l-eċċezzjoni. Sfortunatament palissa aħna l-eċċezzjoni eh, fil-ġejjien għandu jkun il-norma. Hemm nuqqas ta' materja prima, aħna ħadd ma xinna eh, ikonna suċċess jekk din id-direttiva ma tiffunzjonax sew. Grazzi. La parola all'onorevole. Grazie Afna. Lonorevole Davis minuta un-offs. Dan aħna tkonna ħdimna fuq l-abbozz oriġinali, imma sa hekk għandna abbozz ġdid. U opportunità biex nsottu t-toqob biex ngħidu hekk. Jena dejjem ħasejna li huwa kwistjoni li għandha bżonn ħaqqa l-attenzjoni. Aħna aħna verament nridu nħonqu dawk it-tip ta' skappaturi li qed iwasslu li ħafna ehm, pajjiżi eh, biċċiet qed jiġi meħuda minn min l-iskart eh, forma mhux supervizata. Ah, aħna qed ippruvaw eh, dawk li jgħidu li għanna nalqu dawn il-tip eh, ta' ta' toqba biex ngħidu hekk għandhom jissuġġerixxu jekk ma rridux li din nagħmluha. Din it-tieni abbozz huwa opportunità biex namlu xogħol li ħalejna barra. Il-kumpaniji tal-printers li għamlu huwa eh, bijaw l-equipment eh, prezz baxx imma mbagħad titħallas ħafna għal kartriċ. Aħna 10 snin rasibna li li il-produtturi tal-printers sabu forma biex jużaw l-elettronika biex il-kartliġiex ma jiġux riċiklata. Eh, allora sa daħħanna artiklu fil-leġislazzjoni li inti mandekx tagħmel prodotti fissu li ma jistawx jiġu riċiklati eh, għax kienu qegħdin jagħmlu forum elettroniċi biex ma tistax timlihom il-ġdid. Umma għalu Eh, li l-cartridges huma ħaġa ta' konsumazzjoni u mhux wi, allora f'ċerta stati membri dawn huma ħaġa li tista' tirriċiklhom u f'oħrajn le. Aħna hawnhekk għandna opportunità biex nagħlqu eh, din il-forma biex wieħed jiskappa minn din is-sistema fej eh, il-cartridges pereżempju ma jistgħux jiġu riċiklati. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Grazie. Signori, President, memla juri li din direttiva hija pass fit-triq tajba, fid-direzzjoni tajba, x'aħna rridu naslu għal bidla vera fl-ammont ta' ta' skart elettroniku u elettriku li jiġi miġbur. Aħna għandna bżonn narmonizzaw il-passi eh, li għandhom jittieħdu minn nista' negozju u naqsu kol il-burokrazija. Għanna bżonnu kol namlu dan biex eh, naqsu l in ġenerali jiena maħoss li m'għandniex konna eh, miri eh, obbligatorja l-istati membri għanna nsegu regola li meta xi ħaġa tiffunzjona sew tkun qed taħdem sew ma nix inbidluha. Jiena sa dwar il-kamp ta' applikazzjoni nixtieq li jkun hemm kamp ta' applikazzjoni limitati għax jekk niftħuha dan li ħajġri l-equipment mhux reċiklabbli u kol jiġi inkluż. Allura Eh, naħseb li dana jkun ta' periklu għal miri ġi aħna ftemna fuqhom. Meta nistabilixxu daw it-tip ta' miri għandna nkunu mhux biss ambizzjużi imma iżjed u iżjed għandna nkunu realistiċi u m'għandniex noħolqu iżjed pis burokratiku għal komunità. Grazzi ħafna. Donu il-volin NATO għal minuta il-mobiles, chargers, playstations, il-kamerajiet, termometri, fridges, freezers, toasters, microwaves, eh, ħadidit tal-ħadija, eh, arloġġi, DVD, vacuum cleaners, ġugar li tfal, eh, tamira mediku, kalkulaturi, heaters, washing machines, u maftit biss mill-dawn it-tattib ta' tamir eh, li eh, eh, ħaj jizidu fil-prezz inħabba din id-direttiva. Meta żommu f'moħħok l-Unjoni Ewropea qed tagħmel din leġislazzjoni meta qegħdin f'nofs reċessjoni u n-nies qed ikollhom diffikultajiet kbar biex ifendu. Jiena nixtieq nitlob lil kulħadd li jataw biex juru simpatija ma dawk li qed iħallsu t-taxxa u wkoll mal-intrapriżi żgħar u medji u jabdu u jarmu din il-liġi li qed nipproponu għaw grazzi. With, with Mr. Nuttall, will he tell us? He's told. Uh, blue card. Um, Nistan saqsel l-Sur Nuttall li qed jgħid li jistgħu jżidu l-prezz jekk il-produttur uh, ma għandu xi ħallas dan għalux huwa kontra li dawk li ħassu t-taxxi li huma dawk li du jħassu il-pis li jitrattaw dat tip ta' skart li qed jgħidu li l-konsumatur m'għandu ħallas. Mill-lider kull darba nitkellmu aħna aħna tnej dejjem ikonna dan eh, eh, eh, battibek. Inti taf daqsi fejnu l spejza li ħajkun minħalla sit li e, ħalla għal dan. Bħalissa aħna qegħdin f'nofs riċessjoni. Għedin f'nofs riċessjoni li mrajniex mill-1930 li qed ngħid huwa li minħalla sit u huma mafus. Din hija ħaġa għandha ssir f'livell nazzjonali Eh, minn nis fil-politika li huma responsabli għall-elettorat u mhux minn kommissjoni li tintaqa segretament u ma tat mi responsabbli lil ħadd. Credo che l'onorevole Florence voglia No, li l-Onorevoli Florence ist interviene a Luca. Ja, ich würde den Kollegen gerne mit Namen ansprechen. Iva. Jena nishtiq namna referenza liħ bismu, ma ma nafx bismu. Dan id-dibattitu dwar riskat għatma intqajt maħħa qabelin. Lima jekk minna u ħamsin jew sitta aħna nsiru nsibu li m'għandniex iżjed materja prima u li dan tip ta' materja prima qegħdin eh, jifforma parpe minn skart jew qiegħed fl-ilma aqra id-direttiva, ma qed jgħid xejn li l binħala xi taxxa ħiħallas għal dan. Aħna li qed nagħmlu huwa li nagħmlu li l-regoli jkunu iżjed eh, esiġenti. Jena nixtieq forsi tirrispondi għal żewġ eh, punti li qajjimt. M'għandniex mikrofon huma. Dejjem l-ispiża dejjem tispiċċa ah, fuq binħala sit-taxxa Intkom qatt ma tajdux hekk fid-direttiva, qatt ma tajdu hekk li ħataffettwaw lil minħalla l-vbutom fil-kunsil tiegħi. Il-offol ta' da kollu raġalura l dak li għat il-kres li d deċizjoniet għandhom jiġu maħuda mill-level tal-istat minn nis fil-politika li huma responsabli l dawk li eh, eh, tellawhom eh, u waqt li l-elettorat f'pajjiżi ir-Renju Unit ma jistawx ineħħu l-kommissarji. U din hija ħaġa ħażina. Grazzi ħafna. Allura nagħmlu lis-Sulje, Sinjura Sulje għal minuta u nofs. Il-kollegi tiegħi għamlu referenza għal ħafna okkażjonijiet l-Ewropa titlob jkun strateġija komuni għal provista ta' materja prima u, mat, u ċerta materjal, materja prima li jarara. Aħna għandna potenzjal jekk nistgħu eh, nistaw nkunu intelligenti u nużaw l-iskartana b'forma intelligenti. Din hija ħaġa li tejn li tejn il- uh, naġixxu kontra eh, l-iskart li jiġi mormi b'forma legali Dan hija fil-qofol ta' din il leġislazzjoni aħna m'għandniex aħna nħossu li l-konsumatur huwa fil-qalba tal kollu jekk ikunx suċċess jew ikunx ma jkunx suċċess, jekk aħna rridu leġislazzjoni li hija eh, effettiva dak li għandna bżonn surħajns huwa li niżguraw li din tkun dan ikun strument eh, relevanti eh, ta' mir elettroniku u eh, elettriku dok li għom għandhom jaħsbu iżjed dwar eh, reċiklaċi, ma m'għandniex eh, nabbu l-konsumatur iżjed. Il-konsumatur għandu jkun wieħed mill-atturi u mhux spettatur f'din il-politika. Parola l-onorevoli. Grazzi l-onorevoli Gardini għal minuta u nofs. Grazzi. Jiena naqbel ma ħafna minn dak li ntqal naħseb li direttiva importanti, direttiva fundamentali u għalek. Aħna ser nivutaw ovvjament favur, jiena konvinta illi għandna bżonn ta' ċertu aktar dettalji din id-direttiva li nittama illi jitwetqu fit-tieni qari. Per eżempju, qed nistenna evalwazzjoni tampat minnaħa tal-Kummissjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni li huwa miftuħ għaliex jekk dan se jħares aktar l-ambjent mod teoriku jiena naħseb illi jista' jkun hemm xi problema marbuta ma' kemm dan jista' jkun konkret kamp ta' applikazzjoni ftit aktar magħluq mill-esperjenza li għandi dwar id-direttiva attuali jista' jtina aktar sigurtà u jħaffef l-applikazzjoni tal-liġi u għalhekk evalwazzjoni ta' dwar dan imma hemm aspetti oħra wkoll jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti illi nibbilanċaw il-biżijiet għal distributuri għal bejjieħa tajjeb illi kunu konvinti tajjeb illi nqajmu kuxjenza imma ejjew noqogħdu attenti li ma nżidux wis il-biżijiet anke dwar l-obligi Eh, amministrativi, na naħseb li l-istrumenti u l-kriterji rridu nirranġawhom skont is-sistemi differenti li hemm fl-istati fl membri m'hemmx dawk tajbin u dawk ħżiena. Kif diġa smajna imma anke hawnhekk naħseb li rridu nitlu aktar fid-dettall hemm sistemi differenti, hemm għadiet differenti fl-istati membri li rridu nevalwawhom mill-qrib biex ma jkunx hemm stati membri li jiġu vantaġġati jew oħrajn illi b'mod awtomatiku jiġu żvantaġġati. Direttiva tajba iva imma rridu aktar dettalji. Grazzi l-Onorevoli Piti Kajnen għal minuta. President, il-Kommissjoni tatna program? u tatna programm ukoll għall-użu tal-materja prima. Għaliex aħna għandna dejjem aktar rizorsi limitati u l-prezzijiet qegħdin jiżdiedu. Nafu illi fir-rigward tal-iskart elettroniku, pereżempju l mobile phones, ħafna minn dan l-iskart jispiċċa nisbliet illegali u koll jispiċċaw ġewwa pajjiżi terzi. Na naħseb li dan huwa pass tajjeb, pass fid-direzzjoni tajba għal riċiklaġġ u l-ġbir tal-iskart elettroniku. Irridu s-sistemi xifta aktar effiċenti u rridu illi l-pis jerġa' jaqa' fuq il-produtturi. Irridu rapportaġġ aħjar, irridu nkunu nafu kemm qed jimplementaw eh, tajjeb id-direttiva l-istati membri neħtieġu ġbir, separazzjoni aħjar tal-iskart irridu ambizzjonijiet aktar ambizzjużi wkoll. Naħseb li id-direttiva hija punta tluq tajjeb ħafna u rridu niżguraw illi il-produtturi jkunu responsabbli direttament ukoll. Grazzi l-Onorevoli Ajuso għal minuta. Grazzi, Signora President. Aħna irridu nkunu ambizjużi fil-miriet li aħna infaslu, iżda irridu nirrikonoxxi wkoll illi l-proposta ta' rapporter mhix waħda faċli li tiġi applikata għaliex istati membri fihom differenzi kbar. Iżda aħna xorta waħda sejri nappoġġawkom fl-ewwel qari. Dak li aħna ma nistgħux nappoġġaw huwa illi l-ispejjeż tar-riċiklaġġ u t trattament tal-iskart jiġi indirizzat b'mod separat. Aħna ser nivvutaw kontra emenda 52 li trid li tneħħi l-artikolu 14.01 irid nappoġġaw l-emendi 1 u 103. Aħna naħsbu li l-konsumaturi għandhom id-drittijiet u jridu jkunu jafu kemm qed jiswielhom dan it-trattament tal-iskart. Ek suppost hemm miktub fil-leġiżlazzjoni ikun ta' sewi wkoll jekk ikonna aktar trasparenza fil-katina ta' distribuzzjoni. Grazzi ta' sew, grazzi tajt il-President, issa naddu għal procedura KHDI. Ser nibda bluna revoli Mezzaru sal-minuta. Köszönöm elnök asszony elnézést a hezitálásért. Skużawni, Skużawni tal-li Nishtiq nifraħ li rapporter għax-xogħol tiegħu qegħdin nitkellmu dwar volumi ikbar ta' tamir ta' skart elettroniku. Aħna qegħdin nippromovu r-riċiklaġġ għaliex ovvjament dan ħajjin lill-ambjent u jgħinna wkoll innaqsu it-telf ta' materja prima. 85% tal-iskart irrid jinġabar però fil-fatt 33% tal-85% jerġa' jintuża kif suppost. Ridu nħarsu wkoll lejn il-trasport illegali tal-iskart. Però din hija inizjattiva tajba ħafna għax jippermettilna illi e, ikollna l-materja prima biex nkunu nistgħu nużawha anke fl-ewwel istanza. Direttiva preżenti mhux qed tiġi interpretata bl-istess mod fl-istati membri kollha hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar klassifikazzjoni ta' kategoriji differenti, però aħna rridu illi l-iskart elettroniku kollu jiġi konsiderat. Irrid ikollna l-iskart separat u jinġabar b'dak il-mod. Grazzi ħafna. Signora Schliper. Grazzi għadin f f'soċjetà li tarmi ħafna li tipproduċi ħafna skart. Issa dana dak l-affarijiet li narmu nseħħu l skart imma ma ninsewx li għandna minjeri ta' deb u tal-fidda u meta nħarsu lejn l-iskart l-istess ħaġa għandna profitti. Aħna ma nistawx inħallu il-metalli jintremew fl-ambjent, għax jagħmlu ħsara, però ovvjament għandna eċċezzjonijiet ukoll qegħdin nitkellmu dwar distorzjoni tal-kompetizzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar il-beħ ta' prodotti ġodda. U irridu nippruvaw ikollna kontrolli aktar stretti fuq l-skart. Il-Kommissjoni trid iżżid il tama regoli iktar stretti fuq l-esportazzjoni tal-iskart lejn pajjiżi f'qar. Grazzi l-kelma lill-Onorevoli Rub. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gatsi, signor President. Jina wieħed minn dawk. Li nappoġġa l-adozzjoni ta' dan id-dokument. u nappoġġa wkoll l-approċċ u l-isforzi tal-Istati membri fil-Lazvja 25% biss tal-prodotti elettroniċi qed jiġu koperti. Dan huwa ftit wis, ovvjament. Hemm differenzi kbar però bejn l-Istati Membri wara nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex taċċerta li l-Istati Membri jagħtu iktar attenzjoni għall-implementazzjoni ta' dan id-dokument. Fil-Latvija sal-2016 il-figuri sana huma bista 25%. Pero sal-2020 id-dun itilgħu sa 60%. Grazzi ħafna s-sassur. Paxna. Smernice o elektroodpadoch prešla Rosia hlim pripomienkovaním v príslušných výboroch Európskeho parlamentu pozmeňovacími Grazzi ħafna fil-Kumitati Differenti tal-Parlament Ewropew kien hemm ħafna emendi li tressu fil fat u ehm, din il-verżjoni ta' kompromess tirrappreżenta progress importanti ħafna u mill-emendi li tressqu jiena naħseb illi kien hemm emendi tajba ħafna speċjalment tal-artiklu 47 din il-versjoni aħna nistgħu naraw li aħna maħniex qed nappoġġaw sistema ta' sanzjonijiet u din tista' tkun tajba ħafna speċjalment f'dawk il-pajjiżi li m'għandhomx l-infrastruttura tajba għal-rimi uh, tal-iskart. aħna hekk qed ngħidu wkoll li hemm ħafna nies u hemm ħafna distributuri li ma jżommux mad dmirijiet tagħhom il dispożizzjonijiet tal ġodda qegħdin jippruvaw isolvu din il-problema bl-aħjar mod. Grazzi. Ora la parola al kummissarju. Grazzi, issa l-kalma lill-Kummissarju Potoknik. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Ħafna membri tkellmu dwar l-implementazzjoni li tassewija problema. Però hija problema li għandna fl-ispektrum ambjentali kollu kemm hu, ġifieri biex nkun ċar naf d e, doveri li tuni trattati u jiena ħa nindirizza bisħieħ. Diktar ta' din is-sena ħankunu qegħdin nittrattaw kwistjoni implementazzjoni biex Niddirizzaw il-kwistjoni tal-implementazzjoni b'mod aktar realistiku dan ħajsir flimkien ma' direttorjat għaliex naħseb li din hija ħaġa li ġenifukaw fuqha fil-futur inkluż ovvjament fil-proposti li qegħdin niddiskutu llum il-proposta ta' rikas tiffaċilita l-implementazzjoni m'hemm xi ngħidu tieni net fuq il-miri. Naħseb illi huwa importanti ħafna li jkollna miri ambizzjużi ħafna minnkom semmew il-fatt illi din hija xi ħaġa li qiegħda tikber qegħdin ngħixu f'dinja elettrika u elettronika u din hija ħaġa li naħduha konsiderazzjoni meta niddeċiedu dwar il-miri li ħanpoġġu. Imbagħad l-ispejjeż ovvjament meta nipproponu xi ħaġa irridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-peace finanzjarju u nippruvaw naqsuh kemm jista' jkun, però il-pis finanzjarju tas-soċjetà tagħna u għall-ekonomija tagħna ikun ħafna kbar kif ma nindirizzawx dawn il-kwistjonijiet. Ikunu affarijiet li jekk inħallu situazzjoni kif ma kunux nistgħu nindirizzawha ftit ġranet ilu publikajna il-waste import u jena il-tqajt u kollu mort waħda mill-ikbar kumpaniji għal riċiklar tal-skart elettriku elettroniku. U kienem ħafna affarijiet li laqtuni li rajt hemmhekk. Naħseb importanti ħafna li nifmu illi per eżempju il-mobiles li nużaw kull-jum li għadin fidejna għandhom materjal prezzjuż, deb, platinum, materjal ieħor li huwa importanti ħafna anke għal-futur. U jekk ħanoqogħdu dejjem għal dawn l-affarijiet nerġgħu eh, eh, nġibu dejjem il-minjiri meta nistgħu nirriċiklawhom, allura ħaj jispiċċa għal xej jiena fideja żammejt 20 kilo deb illi reġa inkisab minn mobile phones antiki. Għara xħasra kieku ma, ma, ma ġibniħx l da, ma riċiklajnieħx. Pero ħafna minnkom semmew ukoll iktar ħaġa importanti illi għandu jiġi indirizzata hawnhekk l-użu effiċenti tar rizorsi Nini ħadu li semmejni ħafna darba, per importanti ma ninsawiex, fis-seklu 20 skont l-informazzjoni mill-ġnus maquda, il-popolazzjoni tagħna żdiedet berba darbiet, il-konsum tal-enerġija b-16% 35 darba tal-bit tal-ħut u anke il-konsum kollox żdied Allura l-affarijiet iridu nibdlu l-attitudni tagħna għalihom iridu nagħmluhom differenti. Kif Kifat qegħdin ngħixu f'dinja elettrika u elettronika. U għalhekk il-proposta li għandna llum qudiemkom u li ħativvutaw fuqha hija importanti ħafna. Ħafna minnkom semmew rapportat aħjar Ovvjament, dana kollu rridu ntuħ l-attenzjoni tagħna u biex nikkonkludi sempliċement ħanajt li wara l-ewwel qari aħna nemnu illi għandna prodott tajjeb illi fit-tieni qari nirraffinaw u naffinalizzaw biex tibu soluzzjoni l-aqwa li nistgħu. Grazie e l commissario. Issa l-Sur l Florence, il relator. Grazie ħafna, Sur President, anka l-ħar kelmiet li għaddu kem għal il-Kommissar jena nista nappoġġom, pero f'dawn l-ħar ftit xhur aħna fukajna fuq dan l-ħar deċiżjoni li ttieħdet minħabba li l-pożizzjoni tagħna issa hija ċara u issa però rridu ndeċidu nsibu deċiżjoni mal-Kunsill u l-Kunsill ma ċaqlaq laqqas l-ebda millimetru biex joqrob iktar li il pożizzjoni tagħna. Nafu li hemm pajjiżi li qed iwebsu rashom u jiena naħseb li fl-isfond ta' dan ta' din laqda nafu li dawk il kellu kollegi li tkellmu favur dan ir rapport jiena nixtieqhom li jmorru lura d-daru jikellmu l-gvernijiet tagħhom u jispjegawlhom illi dak kif konna l mod ta' kif konna nimxu fil-passat ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. U jiena nemmen allura eżis kommissarju li f'dawn il-ftit xhur li ġejjin żgur li ħajkonna negozjati intensivi ħafna, inti trid tibqa' tinsisti fuq il-pożizzjoni tiegħek fil-Kunsill u nixtieq ngħid ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-politika tal-iskart għandna bżonn ta' regolamentazzjoni importanti u stretta ħafna, però anke f'dak li għandu x'jaqsam is-suq intern, din ir-regolament tkopri is-suq intern kollu, però għandna problema b'nofs dan is-suq waħdin u aħna naqblu fuq il-prinċipi l-iktar importanti mixin fid-direzzjoni tajba u kif qal il-Kummissarju naħseb li hemm bżonn li nagħmlu iktar xogħol aħna komplu nibbuttawk daqsxejn iktar, Sur Kummissarju, so biex tkun daqsxejn iktar stret nirringrazzja. Grazie, la diskussjoni è chiusa. Grazie għal u għak diskussjoni, votazzjoni sejra sir illum fil-11 u nofs. Is-seduta jaġġornata sal-votazzjoni tal-11 u nofs. Grazzi.